il-kelma. Grazzi, President. Għanitkellem bl-Inglis. Niskuża ruħi mal-ħbib tiegħi li jitkellmu bil-Franċiż għax il-Franċiż jieħu ħafna żmien biex rrend il-messaġġ tiegħi. L-affarijiet huma aktar sempliċi għalija ġala darba 15-il minuta li nitkellem bl-Ingliż. Id-dinja għaddejja minn diffikultà kbira u għalhekk jien nipprova nagħmel messaġġ konċis billi nirras u bl-Ingliż għax bit-Taljan diffiċli ħafna. Kifet President għaddejin minn żminijiet diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna ħarsu lejn 3600 vittma f'Ukrajna bl-istess numru approssimatament ta' nies li mietu minħabba Ebola, jekk ħarsu lejn nofsinhar lejn il-xlok um, Lampedusa fej kont melux u anke li kwistjonijiet globali li jidru jisom il-bot xorta waħdi jaffetwaw il-ħajja tal-ċittadini tagħna anke l-futur tagħna. Naħseb li hemm ħafna tweġibiet li rridu nagħtu u li huma tweġibiet li qed jistaqsu minna ċ-ċittadini tagħna f'dawn iż-żminijiet diffiċli, f'dawn is-sitwazzjonijiet imwera l-Unjoni Ewropea x'tagħmel, fejn tinsab, x'inhi l-pożizzjoni tagħha, kif niżguraw li naqdu r-rwol tagħna f'dawn iż-żminijiet diffiċli Għanna l-odot tana, jkolli najt li wara trattat ta' Lisbona l-odot edinem, għanna servizz estern fisseħ, issa rridu nqattaw l-ħames snin li jmiss biex insawru l-politika komuni tagħna, l-viżjoni komuni tagħna, l-istrateġija komuni tagħna. U dan huwa rwol ewlieni tiegħi l-ħames snin li ġejjin li nsawwar politika barranija komuni reali. Tidher forsi bħala xi ħaġa għal uħut minnkom ma nafx, imma hemm min jgħid li l-Istati Membri dejjem ser ikollhom eh, politika ta' azzjoni esterna, hemm min jgħid memżon id-29 waħda. Jien naqbel ma' dan, imma fl-istess ħin il-koll hawn ġew u barra minn hawnhekk jafu li m'hemm l-ebda mod kif nistgħu nindirizzaw dawn iż-żminijiet diffiċli din id-dinja tan diffiċli jekk ma niġblux ħabel wieħed flimkien u nerfaw ir responsabilità bid-mirijiet tagħna flimkien. Irridu naħsbu fil-kbir u naħsmu l-affarijiet flimkien Nirridu viżjoni komuni għal ġestjoni wara l-kriżi, rridu nħarsu bistamp aktar ġenerali fuq medda twila ta' żmien fuq il-livell globali. U rridu nirrealizzaw li dan huwa fl-interess tagħna stess. Memx priorità interna waħda tal-Unjoni Ewropea biss li mhix marbuta ma' dimensjoni esterna. U hemm affarijiet li llum ma jistgħux isiru minn ebda mill-Istati membri għar rashom u għalhekk naħseb li huwa fl-interess tagħna illi namlu dak li semma l-President Juncker fil-diskors tiegħu fl-Ulju fil-Parlament li namlu użu sħiħ tal-potenzjal Ewropew fuq livell estern. Allura x'neħtieġu skonti biex dan lan niksbuh tlet affarijiet L-ewwel nett. Naħseb li għandna bżonn appartenenza fejn il-koll kemm aħna l-istati membri kollha rridu nibnu viżjoni komuni fl-imkien mill-bidunet. Ikun tartwis li ninġabru wara mejda biex naqblu fuq test, tartwis li nirreagġixxu għal kriżi li diġà tkun fisseħ, neħtieġu naqsmu viżjoni mill-bidunet. U għalhekk ħanibda il-mandat tiegħi fl-ewwel xhur billi namel zjara fi 28 bliet kapitali. Nibda mill-presidenza li miss il-Latvija, nintaqa mhux biss mal-level tal-gvern u l-ministri tal-affari barranin fil-gvern, imma anke il-parlament, il-membri tal-Parlament Ewropew jekk ikunu disponibbli imma anke l-NGOs, l-soċjetà ċivili, l-esperti, l-akkademja, il-komunità tal-affarijiet barranin f'kull stat membru biex bekk ikonna viżjoni komuni u l-prioritajiet komuni għal politika estera Ewropea biex nibdew nibnuha. Għandna ħames snin flimkien f'din il-milja. It-tieni rridu naħdmu flimkien. Nkun kuntenta li jekk fi żmien ħames snin oħra ma jkunx hemm iktar viżjoni ta' aħna huma meta l-istituzzjonijiet jirreferu għal xulxin, imma jkun hemm aħna l-Unjoni Ewropea għal-Komissjoni, għal-IAS, il konsell il-Parlament Ewropew nixtieq li naħdmu fuq kif nistgħu nortu flimkien l-istituzzjonijiet. Naf li ħajkolli responsabilità importanti fuq dan għax għandi responsabiltajiet differenti. Tistgħu diskutu li huma u kemm huma ma naf li jrid isir ħafna, jista' jsir ħafna u rrid nara kif ħansib tarf in kwistjoni ta' kif nistgħu ikollna strutturi barranin flimkien. Jiena ċara fuq dan ma nistax nitlob l-istrutturi jaħdmu flimkien jekk jien ma naħdimx magħhom jien stess. U għalhekk iddeċidejt u ħabbart mill-bidu net tal-nomina tiegħi illi jiena flimkien mal-kabinet tiegħi ħamur f'Ballemon da ma jfissirx li ħanitlaq mill-EEAS, jfisser li ser naħdem biex bekk il-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna jkun iċ-ċentru ta' kull azzjoni esterna tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha, kif suppost ikun. Dan ifisser ukoll li mmur għall-laqat tal-kulleġġ, il-kap tal-kabinet imur għax-xogħol ta' tħejjija u ikonna naqsmu xogħolna. It-tielet, irridu koordinament fuq l-azzjonijiet kollha u l-politiki kollha li għandhom impatt estern. Bir l-Kummissarji ta' Relazzjonijiet Esterni manke oħrajn, għax m'hemmx portafol wieħed biss li potenzjalment m'għandux impatt ta' xejn fuq l-azzjonijiet politiċi tagħna u barranin u nsemmi l-enerġija, l-kommerċ, l-immigrazzjoni, l-klima u l-ambjent u l-oħrajn kollha. Binna mal-President elett Juncker illi ser nikkoordina u nipresidi grupp li ser taqa' kull xar f'għamlijiet differenti skont l-aġenda u fl-ewwel laqgħa ta' dan il-grupp dan ser iseħ fl-ewwel ġimgħa meta nibdew il-mandat tagħna fil-bidu ta' Novembru. Anke minħabba bżon ta' iktar koordinazzjoni effiċjenti rridu l-politiki esterni tagħna li ħarsu lejn l-sfidi u lejnina sigurtà. Nqisu pereżempju li għandna bżonn koordinament meta nqisu dan l-affarijiet, e naħsbu dwar it-terrorizmu, il-flussi ta' migratorji, sigurtà, difiża. Rridu naħdmu b'amliet differenti skont l-aġenda, skont il-kontenut. Ġala darba semmejt il-politika Ewropea ta' sigurtà u difiża nixtieq inserraħ fuq L-esperjenza zaħira ftit imma xorta qedem bħala eh, fuq livell nazzjonali u anki fuq il-livell ta' NATO jiena nserra fuq il-kooperazzjoni ta' sigurtà u ta' diviża xija waħda mill-erba' prioritajiet tal-aġenda strateġika li l-Kunsill adotta f'Ġunju anke skont l-artiklu 21 ta' trattati li jkun hemm iżama ta' paċi, nevitar ta' konflitti u nsaħħu s-sigurtà nazzjonali. Dan ikun il- tmun għalija l-linja li ħanħares li nikseb u jiena nemmen li din hija waħda mir responsabilità tiegħi wkoll bħala kap tal-Aġenzija Ewropea Difiża imma jiena ħanamel ir-rwol kollu tiegħi anki għal xogħol tal-Kumitat tas Studji Ewropej, nkun president tal laqat informali u formali u anki nkun fi żjarat ta' missjonijiet militari u ċivili. Naf li nista' nserra fuq il-Parlament Ewropew u fuq dan il-komitat ma partikolari biex inkompli nibne fuq l-esperjenza tiegħu, fuq il-viżjonijiet tiegħu biex dan ix-xogħol nagħmlu. Naf li hija sfidja u xogħol mhux faċli nafu dan. Iżda naħseb illi jiena nista' nserra fuq relazzjoni speċjali li nista' nibni magħkom, mhux biss għaliex jien irrid nara li nirrispetta l-obligi tiegħi forma mhux biss formalment għaliex huwa ta' interess politiku tiegħi imma anke interess ta' politiku tagħkom li nibdew sħubija u naħdmu flimkien dal ħames snin li ġejjin. Jekk jirnexxinna nagħmlu dan kollu, naħseb li jirnexxinna wkoll neżerċitaw il-responsabiltajiet tagħna kif qed qabel. U dan għalija jfisser u dan huwa suġġerimenta għalikom li l-ewwel net nieħdu ħsieb Ir-roqqa tagħna tad-dinja li iktar waħda komplikata bħalissa mhux biss il-politika ta' viċinat imma anke viċinat estis il-ġirien tal-ġirien tagħna. Nibdew bil-Balkani u t-Turkija. Nemmen illi l-politika ta' tkabbir hija l-aqwa garanzija jekk mhux l-unika garanzija l-trasformazzjoni f'terminu ta' demokrazija u żvilupp ekonomiku. Il-vant imbagħad naħseb illi għandna bżonn iktar attenzjoni tal-Unjoni Ewropea f'forum differenti għall vant nibdow bil-post ħieħ għall-Ukrajina fir-rigward is-sigurtà, riformi istituzzjonali, il-proċess politiku, sfidi ekonomiċi u l-enerġija. Konna bżon appoċ l-Moldova u l-Ġorġa fil-xur li ġejjin, rridu naħdmu ma l-Armenja, Azerbajġan u Belarusja fit il-qoddim. Rridu naffaċċaw u koll il-ġar tal-vantana, il-Russja, termini medji biex bekk ikon implementazzjoni sħiħa tal ftejim ta' Minsk, sħiħ f'kull punt, nappoġġaw il-sforzi ta' Poroshenko biex ikun hemm paċi f'dan fil-vant tal-Ukrajina. Jiena kont flimkien ma' eh, l-imsieħba Russi tagħna fl-istess kamra, forsi mhumiex imsieħba kif qed inqosuhom issa bħalissa ma huwa pajjiż strateġiku fid-dinja huwa ġar tagħna kemm għall-Ukrajina kif ukoll għalina. U għalhekk irridu nivvalutaw mill-ġdid flimkien ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja fil-ħames snin li ġejjin. Et illi għanna bżon natu aktar attenzjoni l-vant, imma fl-istess ħin najt iktar għanna bżon attenzjoni ikbar fir rigward il-nofsenar. Fil-vant nofsani mod partikolari l-Unjoni Ewropea kellet kena rwol Ewropew, rwol effettiv u rridu kollha rwol effettiv. Imma fl-istess ħin irridu niżviluppaw qafas komuni aktar u aktar għal azzjoni komuni biex nwaqfu l-ajzil u l-azzjoni tiegħu li mustat mhux izlam, iżda teddida globali għalina l-koll ukoll. Irridu naqogħdu b'sebajnejn ukoll għal-Libja li wis probabbli jkunu huma li jmiss bħala problema u hemmhekk nemmen ir-rwol Ewropew huwa kbir flimkien maġnus maquda u l-pajjiżi ġirien. Imma rridu nqogħdu b'sebajnejn ukoll għal ġrajiet ta' suċċess biex ma, ma nraġawx il-suċess u najdu li ma jkunux iktar suċess. tunizija per eżempju, manke il marok irridu naħdmu f'nofsenar u anke ġirin ta' nofsenar tal-ġarin tagħna ta' nofsenar fl-Afrika. Mhux biss eh, biex jirċivu lajnuna ma biex ikunu msieħba tagħna. U bħala Taljana nixtieq insemmu wkoll irridu qogħdu attenti għal eh, tramuntana tramuntana mbiet, per eżempju l-Artiku, fejn l-affarijiet bħalissa huma kalmi imma ma jfissirx li jibqgħu hekk fis-snin li ġejjin. Qed li rridu qogħdu għal vant u nofsinhar din mhix kontradizzjoni għalija. Il-kriżijiet ma jqogħdux jistennew li jkun hemm il-mument ta' bidla, jqogħdu jistennewna mbagħad naġixxu, le, rridu nagħmlu kollox u kollox daqqa u rridu rridu nagħmlu dan flimkien. Inkella x-xogħol tagħna mhux ikun effettiv. Naf li hija ta' sfida u kol majmur jmur qed iktar ta' sfida wasalt lejt mim id-diskors tijaj, imma f'din is-sitwazzjoni diffiċli tijaj, f'din id-dinja diffiċli li qed ngħixu fiha, naħseb li nistgħu nserħu fuq imsieħba ewlenin importanti, mhux biss li huma ħbieb, imma li nistgħu naħdmu magħhom mod affidabbli ħafna. Per eżempju, il-sħubija transatlantika nħoss li iktar minn qatt qabel hija strateġika. Anke għal sigurtà, nest naħdem ma' Jens Stoltenberg, il-Segretarju Ġenerali ta' NATO, ħabib tiegħi mill-qrib, nirridu naħdmu flimkien. Ekonomikament importanti naf li diskutejtu ma' Cecilia għal TTIP u naħseb li ħanerġaw nitkellmu fuq dan matul il-mistoqsijiet, imma il-kummerċ mhix biss Eh, strument ekonomiku ma wieħed strateġiku wkoll u anke fuq sfidi globali. Sem ħansemmi wkoll l-Amerika Latina bħala msieħba ewlenin tagħna. Mhux biss l-imsieħba strateġiċi hemm tnejn minnhom iżda l korobow u l-Amerika Latina kollha kemm bħala imsieħba strateġiċi u li ju selak il-summit ġunju hija opportunità ta' deb biex ikonna sħubija minn ġdid hemmhekk. Hemm potenzjal kbir f'termini politiċi u ekonomiċi li ma nix neħduhom bħala ovvi u rridu investiment politiku hemmhekk pala Unjoni Ewropea. Fuq il-reġjonalizmu naħseb li dan huwa valur fl-Amerika Latina imma sandur għall-Asja fejn bżonn naħdmu it-fit mal-imsieħba tagħna Ċina, l-Indja, l-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, iżda neħtieġu naħdmu wkoll fuq raggruppamenti reġjonali biex naħdmu fl-imkien u anke ma' pajjiżi li mhux neċessarjament insuhom bħala msieħba ewlenin tagħna, imma li bil-mod il-mod l-investiment politiku tagħna bil-ftit jista' jwassal ħafna. Apparti minn hekk naħseb li rridu naħdmu flimkien ma' organizzazzjoni oħrajn, reġjonali u globali. Nibdew mill-ġus maquda, bla dubjus, nsemmi wkoll in-NATO, anke dawk ta' livell reġjonali, USC, il-Kunsil tal-Ewropa, l lega Arbija, l-UFM, l-Unjoni Afrikana. Għanna xogħol komuni għax għanna aġenda komuni fuq tibdil fil-klima. Din hija parti mill-politika barranija tagħna u titkun iktar u iktar kol ma jmur. Fuq drittijiet tal-bniedem, fejn naħseb li bħala Ewropej għanna responsabilità partikolari biex ikonna aġenda koerenti, inkluż il-politik interni tagħna. Permetu li nsemmi tliet setturi ewlenin li nistgħu nafsu fuqhom il-libertà tal-mezzi ta' xandir, il-nisa u l-libertà ta' religjon. U l-axħar, iżda mux l-inqas nala fuq dan il-punt l-agenda l-izvilup tal-ġnus maquda wara l-2015. Lest naħdem mal-ministri fuq dan, naħseb li bħala l-Unjoni Ewropea jista' jkollna rwol ikbar billi nsawru aġenda li tkun valida mhux biss fuq l-iżviluppi tipiċi imma anke fuq l-ambjent, is-sostenibilità u aġenda li tkun valida fl-istess ħin għal azzjoni esterna u interna. Grazzi ħafna nħares il-qoddim għal-mistoqsijiet tagħkom.